u l-żjara ta' komunek fil-Parlament. And we now come to explanations of vote. Issa ngħaddu l spiegazzjoni tal-vot dwar il-rapporti li votajna dal-ħodu għandna ħafna u għalhekk ser nżomma mal-minuta illi għandhom il-kelliema u mbagħad naqtalkom il-mikrofonu. Issa dwar ir-rapport tal-Onorevoli Buzuttil is-Surroda, minuta. Eh, Grazie, President. Il-revizjoni ta' regolament Frontex li huwa dak li jagħmel monitoraġġ tal-frontieri esterni tagħna huwa importanti immens. Palissa l-frontieri nsabu taħt pressjoni u f'regolament aħna rajna illi din ir-rebbija kien hemm pressjoni kbira. Il-frontieri tal-Ewropa huma komuni u għal din ir-raġuni fil-Partit Liberali ġewwa Danimarka fil-kampanja elettorali ta' sentejn ilu aħna sħaqna li kien importanti illi l-pajjiżi kollha jagħtu l-kontribut tagħhom għas-supervizjoni ta' dawn il-frontieri u għalhekk aħna sodisfatti ħafna illi dan ġi garantiti li ser jiġri fil-ġejjieni. Mhux importanti biss ħabba l-wedit elettorali imma għaliex il-frontieri esterni tagħna huma dawk illi joħolqu il-qafas tal-komunitajiet tagħna. L-għafas madwar il-komunitajiet tagħna u għalhekk għandu effett simboliku wkoll. Grazzi l-Onorevoli Ittola. Jinsab hawnhekk fil-kamra l-Onorevoli Ittola? Jekk le mela allura. Naddu l-Onorevoli Borghezio, jinsab hawnhekk? Le ma jinsabx hawnhekk. Is-sur fidanza. Mr. Mastella, is... Isur Mastella. Ek joġbu. Waħda mill-prerogativi tal-Ispazju Komuni tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija li neħħejna l-frontieri interni fiż-żona Schengen. Iżda dan wasal biex il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea ikollhom kwistjoni komuni biex ikollhom ġestjoni aktar integrata ta' approċ koordinat. Għal dan il-għan huwa indispensabbli illi jiġu adottati u applikati regoli komuni kun hemm kooperazzjoni aħjar fost l-Istati membri u koordinazzjoni aħjar tal-isforzi. U kol jiġu maqsum aħjar ir rizorsi L-aspett ewlini illi għanda jkollha din il-kooperazzjoni li tibbaża fuq solidarjetà bejn l-istati membri, l-iktar fil-konfront ta' dawk l-istati eh, illi minħabba l-situazzjoni ġeografika tagħhom eh, kollhom jilqgħu ħafna immigranti fosthom l-Italja pereżempju. U għalhekk aħna napoġġaw dan ir-rapport għaliex aħna rnexxina niksbu riżultati ta' titjib tajbin ħafna biex il-proposta taħdem aħjar, il-proposta dwar din l-Aġenzija Frontex. Ġew mweda aktar riżorsi, aktar, strument, aktar strumenti biex l-Aġenzija Frontex tkun tista' taħdem b'aktar effettività. Grazzi. Sur Pearson mhux hawnhekk. Mela allura. Il-rapport ma siklu dal-ga l-onorevoli Rawda għal għak joġbuk. Tak for det med denne egen initiativbetænkning Grazzi. Dan ir-rapport fuq inizjattiva propja. Aħna tkellimna dwar Green Book tal-Kummissjoni dwar l-auditjar. L-auditjar jista' jkollu rwol importanti fis supervizjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Jiena sodisfatti li batna s-sinjal ċar illi aħna neħtieġu it-trasparenza, neħtieġu il-kwalità. il il kwalità fil-kumpaniji tal-auditing. Dan huwa importanti biex intejbu il-kwalità fis-swieq u jkollna aċċess aħjar għall-finanzi. Jiena nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni biex tressa din il-proposta biex tigarantixxi l-indipendenza tal-awdituri u fl-istess waqt il-kwalità tal-xogħol tal-awdituri trid tinżamm l-Onorevoli McGuinness jekk Grazie Grazzi President. Dwar ir-rwol tal-awdituri l-Irlanda kellha xi problemi. Jiena nikwota l president tal-Management Agency tagħna Frank Ryan illi tkellem dwar kif nimmexxija din din l-aġenzija li waslet tal-kollas tal-banek. U qal illi ma kienx kredibbli għal awdituri illi jgħidu illi mhix responsabilità tagħhom illi jiġdu attenzjoni għal riski sinifikanti illi jistgħu jsiru Ovvi evidenti matul l-auditjar, per eżempju il-konċentrazzjoni ta' riskju illi kienem f'bosta istituzzjonijiet finanzjarji tal-Irlanda bejn il-perjodu 2004-2007. Ċertament aħna irridu neżaminaw bir-reqa l-rwol u l-ħidma tal-awdituri. Aħna ser ikonna nibdlu ir-regoli u jien nixtieq nifraħ il-Kummissarju Barnier il-biera fl-osservazzjonijiet tiegħu dwar il-konċentrazzjoni tal-poter. Fiftit kumpaniji, din il-konċentrazzjoni tinsab għand ftit kumpaniji. L-Onorevoli Hannan, minuta. President, ma rridux nirrepetu l-istess azzjoni u nittamaw li jista' jkollna riżultati differenti. L-Unjoni Ewropea jisabħa Simpsons falissa fejn Homer ikompli jieħu xok billi jipprova jieħu l-birra tiegħu minn fejn xi wires U dan qed tagħmlu l-Unjoni Ewropea aħna qegħdin wisbu biktar integrazzjoni, Unjoni Fiskali u ekonomika kien hemm dejn eċċessiv u l-ektajn jom aktar dejn u nisfurzaw dawn il-djun eh, fuq persuni li ma jistawx iħallsu il-responsabiltajiet tagħhom. Qegħdin nitfaw dejjem mediċina fħal il-pazjent li laqas biss jiflaħ jħallas dik il-mediċina. il medicina il mediċina u dan wassal għal ħafna autokrazija madwar id-dinji dinja. Edin naraw illi jiena qed nara minn għandu l-bonds bħalissa, eh, President, il bons tal-Ewropa bħalissa u jiena nibża ħafna. L-onerva li kelli minuta. Grazie, President. Law għennet it-titlu għawnek ta' din il-proposta jgħat l-impressjoni illi forsi l-krizi għaddit. Sfortunatament f'dan il-punt ma nafux jekk aħniex fil-bidu tal-krizi f'nofsa jew inkella fl-aħħar tal-krizi. Ovvjament aktar ma tispiċċa malajr, aktar ikun aħjar. Hemm tal-imiet nitalmu mod partikolari dwar is-suġġett tal-awditjar. Kollega, Sinjor McGuinness, saħ dwar id-dejn irlandiż. Jina naqbel magħhom. Jina xtieq nilqa' diskors mill-President tal-Polonja u nixtieq ngħid li għandna bżonn dan l-ottimizmu mhux biss biex nelbu din il-kriżi ma biex niżguraw stabilità permanenti. Dan għandu jkun lantana rridu naħdmu iktar biex niżguraw illi dan jiġri noħorġu minn din il-kriżi u niżguraw illi ma tarġax tiġi dal-boħra. Grazzi. Mr. Roda, you have the U s-sassur Roda dwar il-rapport li jmiss. Nisa li kunu edin ikollhom iktar età għandhom iktar riskju li batu minn faqar mill-irġiel. Ikollhom pensjoni iktar baxxa jew ma jkunux ikollhom impjek, għavoda jkollhom iktar edukazzjoni għolja u dawn jgħixu iżjed fit-tul. Allura dan ifisser illi għandhom riskju ikbar illi kollhom dejn u dinja l-vera situazzjoni imma fejn fid-dinja l-Unjoni Ewropea trid tinvolviru ħajjina ma nafx qed tajt il-kelliema qed jgħid il-kellim. It-tweġiba hija miżuri speċjali għan-nisa, aħna sempliċement irrid ikollna kundizzjonijiet indaqs fuq is-swieq tax-xogħol fej kulħadd ikollu aċċess l-istess għall-impjiegi, pensjonijiet, opportunitajiet indaqs u paga indaqs. Iġifieri kwistjoni ta' opportunitajiet indaqs, grazzi. Grazzi, signora McGinnis, President, dan huwa rapport ta' utilità u li meħtieġ ħafna x'jagħti idea dwar fi x'inhuma in-nisa f'dak li għandhom x'jaqsmu mal-impjiegi Jiena kontenta ħafna bl-ideja li sena d-dieħla ħajkonna sena dedikata e, f'dak għandu jisema solidarieta bejn ġenerazzjoniet il għaliex din hija l-problema, din hija problema għal nisa li għadhom zazax mill-irġiel għax aħna ħajkun jeħtieġilna jkollna xi ħadd biex jieħu ħsiebna u li meta jkunu qegħdin jikbru fl-età u dan allura rrid naraw jekk inkunu verament ta' minix biċċa xogħol tajba. Kwistjoni li s-soċjetà tistudja sew biex ikollha konverzazzjoni u dialogu fuq l-intitolamenti mal-persuni iktar ma jikbru fl-età u kif ukoll pensjonijiet u intitolamenti u f'dan iż-żmien ta' awstorità dan jista' jkun dibattitu diffiċli u dan ir-rapport jixħed dwar dawl dwar dan. Grazzi u issa s-sur Pirillo għal-minuta. Jiena kontent ħafna fuq l-attenzjoni qegħdin nagħtu minħat tal-Parlament fuq in-nisa illi qed jersqu lejn li missom u lejn l-età ta' pensjonament. Din hija punt kruċjali, għandu jkun punt kruċjali għall politika tal-Unjoni Ewropea Dan ir-rapport tal-lum huwa l-ewwel pass jiena naqbel ma dak li qal l-Istatu Membri dwar ir wol tan-nisa u għall-għajnuna li għandna natuwom. U permezz ta' dan ir-rikonoxximent jista' joħloq forum fuq il-postijiet ta' xogħol biex bekk ikun hemm e, favoriment ta' nisa li jkunu għabżul 50 sena fuq il-postijiet ta' xogħol. U allura jina naqbel ma l-istedina tal-Komissjoni biex ikollna forum ta' għajnuna nisa u biex ikun hemm opportunità indaqs bejn l-irġiel u n-nisa il għaliex kultant ikun hemm problemi anka speċjalment daw in-nisa li jkunu kellhom bil-forsi jitterrumpu l-karriera tagħhom biex jieħdu xsib eh, membri tal-familji tagħhom. Grazzi, is-Sinra Harkin. Ħafna figuri f'dan ir-rapport konna nafuhom bħal preżempju, eżempju l-medja li jem ta' ta' 17.5% imma bil-età bejn tan-nisa li għandhom minn 50 sa 59 li fihom qiegħed qiegħda jiena huma jaqilgħu żewġ terzi ta' dak illi jaqilgħu l-irġiel li huma fl-istess ehm, brekit tagħhom. U din hija ta' tħassib ukoll anke l-pensjoni li huma allura mbagħad jieħdu u iktar hemm ċans li dawn jiffaċċjaw il-faqar meta jixieħu. Anka jrid ikun hemm kumpens għal nisa li, li jieħdu kura ta' persuni oħra tul ħajjithom u persuni li kollhom jieqfu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb persuni oħra u dawn jistgħu jiffaċċjaw fl-età ta' xuħija tagħhom il-faqar noqogħdu nitkellmu fuq opportunitajiet indaż imma din mhix kwistjoni sempliċi għax kieku m'għandniex il-problemi li għandna qudiemna bħalissa, grazzi. U issa naslu għar-rapport ta' McCarthy. Is-Sur Roda? aħna inkontent in li eh, għaddejnieħ dan il-rapport u issa qiegħed fil-leġislazzjoni nazzjonali u nistgħu naraw is-suċċessi ta' dan f'ħafna stati membri sar saret alternattiva realistika fil-proċessi fil-rati manna bżon iktar informazzjoni fuq il-medjazzjoni u nixtuq il-Komissjoni tinvestiga l-prattiċi dwar medjazzjoni fuq l-Istati membri u biex kun hemm iktar miżuri li garantixxu iktar arfien u l-użu tal-medjazzjoni. Grazzi. U issa rapport Reimers u nibdew bl-ewwel per kellima is-sinjura Dodds. Fl-esperjenza tiegħi fil-landa ta' fuq din dan il-punt kien ta' e, kien diffiċli għal fost il-bdiewa minħabba l-kriterji ta' selezzjoni dal-axar rajnieħ fil-reġjun tiegħi tal-Irlanda ta' fuq Dan jista' jwassal ukoll biex xibdiewa ma jkollhomx ikunu fi żvantaġġ mhux li jmur kontra l-kompetizzjoni. U f'dan il-modulazzjoni ma kienx eżisti fi żmienhom. U anka l-ekonomija dinja vitali irrid ikollna li wara 23 dawn ikollhom għandu jkun għandha tkun sistema li tkun faċli biex wieħed jamministra tkun ġusta l-bdiewa kollha. Is-Sur Hanan, Sur President, l-lum bdejna biex inneħħu eh, objetti, eh, eh, regolamenti illi madomx ikunu f'postom. U dan il-regolament, u dan il-rapport li għanna bħalissa u d-dimna u jaqa taħt dan l-ambitu. Per eżempju, anka il-politika il tal-politika tal, tal, agrikoltura bħal dik tal-sajt tal, tista' ssir permezz ta' 27 eh, membru li ma jkunux eletti. Ejja nħarsu madwarna u naraw dawn il-problemi anakronistiċi illi għadhom jirriflettu il-pjanar il pjanar l-ideja illi iktar ma nkunu kbar nkunu iktar sinjuri, allura ma per eżempju ċina, ċina mijiex daqsek liktar sinjura, Franza kiku tkun iktar sinjura minn mona konejdu aħna, eccetera. Naħseb ħadżbal meta għad aċċess għali għal resorts. Eh, ugwali naħseb rettajt għal kontatajt għal skarbra emmek fit-tamil korrezzjoni tinġa. Issa naddi għal kellim li mess s-sur susta. President, kollegi, kull inizjattiva biex intejbu l-ekonomija tagħna fi żmien ta' kriżi bħal din għandu għandha tintlaqa bidejna meftuħin, speċjalment jekk il-mira li ntejbu l-kompetittività ta' pajjiżi tagħna. Nixtieq nirringrazzja li xedew rapporters għall appoġġ tagħhom fuq l-investiment biex inkollna aktar trasparenza mingħajr ma nżidu diġà l-piżijiet amministrativi li diġà hemm fuq l-SMEs. Nittama li issa dal ftajim li aħna qegħdin ndaħlu fil-qafas tal-OSCE jintlaqa wkoll fl-OECD mal-imsieħba soċjali tagħna biex bekk konna situazzjonijiet indaqs għal ħaddiema tagħna biex bekk l-Ewropa ma tkun żvantaġġata fil-kompetizzjoni f'settur li huwa 10% tal-kummerġ dinji u għal daqstant huwa importanti għal tkabbir eh, kompetittiv tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi. Antonjozzi. Mistur Antonjozzi. Madwar nofs il-proġett industrijali li hemm fil-levelli gbar ta' emissjonijiet ta' biossidu ta' tal-karbonju għandu appoċ ta' finanzjamenti għall-esportazzjonijiet. Mill-dejta nistaw naraw li dan jinvolvi wkoll il-proġetti ta' riskju oli. Huwa kważi impossibbli li nivalwaw il-proporzjon ta' dan il-fenomenu għaliex l-aġenziji stess la' għandhom dejta u laqqas regoli fuq it-trasparenza ta' tarif. Din hija sitwazzjoni li hija kontradittorja mal-politika tagħna tal-ambjent u għalhekk nistaqsi hux xira li naraw b'analiżi aktar dettaljata ta' dan il-fenomenu. L-obbligu ta' valutazzjoni tar riskju huwa pass il qudiem madanakollu għandna bżonn ta' regoli aktar ċari sabiex inkun nistgħu nindirizzaw dawn il-forum ta' appoġġ finanzjarju għall-an ta' tnaqqis ta' biossidu tal-karbonju li aħna stabilejna. Thank you, Mr. Hannon. Sir Hannan, President, immaġina kif ikollok eh, kumpanija li tħallas lill laqwa klijenti tagħha ma sibx li tagħmel wislant, imma hekk nimmaġinaw li ħanaħdmu aħna fuq livell Ewropew fil-kwistjoni tal-kreditu tal-esportazzjoni. Kollegi mhux qed taħdem f'nofs is-sebgħinijiet l-Unjoni Ewropea kienet 36% tal-GDP tad-dinja, issa 25% fl-2020 ħatkun 15%. Xidu namlu jak l-ekonomija ta' ngħidu nkabruha. Inkabruha. Naraw il-ċifi ta' kommissjoni, jekk naraw pereżempju s-Sur Verhoeven li jagħmel studju dwar regolamentazzjoni kemm qegħdin iżom. Kemm qed tiswa regolamentazzjoni madwar eh, l-Ewropa u ġi madwar 600 biljun euro fis-sena Iġifiri ċifri tal-Kommissjoni juru u suppost dawn illi s-suq eh, waħdini huwa ħames darbiet ikbar fil kemm jiswina biex ikunu konformi u regolamentazzjoni milli kemm fil-fatt suppost ikun. L-aħjar ħaġa li jista' jagħmlu gvernijiet huwa illi ma jindaħlux fil-kummerċ, grazzi. Wasanna issa rapport Budikofer l-għanna tagħna s-Sinjur Roda. ekonomi. Fuq ir-rare earths dawn huma sfidi kbar għall-ekonomija tagħna minħabba nuqqas ta' materja prima li diġejja l-ewwel problema u l-ewwel sfida iżda barra minn hekk hemm ukoll riservi. Jiġifieri ehm, f'dalijiet u ejjun ta' dawn il-materji prima li naħna nistgħu nużawha. U dan huwa wassal għal bosta problemi, per eżempju l-minerali li kunem f'kas ta' gwerra, u rajna li l-mekkanizmi li aħna stabilejna ħafna drabi ma jaħdmux. Għalek għanna bżon sistema komunitarja fuq il-level bilaterali u multilaterali sabiex bekk ikon aktar pressjoni fuq dawn il-pajjiżi u bekk nkun nistgħu nużaw aħjar dawn ir-riżorsi. Għandaqstant? Flok mekkanizmu ta' akwist aħjar nħallu s-suq jaħdmu waħedhom. l honorable De Angelis. Grazzi, President. Naħseb li il-muftiħ għal approċ siwi u mhux bazat fuq nikkonvinċu il-suq fuq produzzjoni interna u għalli konna politika ta' zvilupp imżewġa ma' politika tal-materja prima, l-standards tal-ħidma, l responsabilta ta' soċjali, tal-imprizi tagħna li rridu jkunu parti mill-ftejmijiet kollha. L-Europa bekk tara li tuża l-vantaġġi tagħha sabiex bekk ikunu nistgħu nużaw firxa wiesa ta' miżuri ta' identifikazzjoni u ta' tħaffir ta' materja prima fl-Ewropa, l-investimenti f'teknoloġiji ġodda, riċiklar u l-użu mill-ġdid tal-materjali u rispett ta' eh, mġiba xirqa mal-pajjiżi terzi. Hemm bżonn li nnidu mill-ġdid il-politika innovazzjoni għaliex huwa settur importanti u deċiżiv għall-iżvilupp kif ukoll għall-impjiegi u għax-xogħol. Grazzi. Thank you, Mr. Bilan. Grazzi, is Bielan. Bilan. Grazzi, President. Il-ġestjoni tajba tal-politika tal-materja prima hija kriterju importanti ħafna kruċjali biex noħolqu l-kompetizzjoni. Din hija sfida li teħtieġ politika koerenti u maħsuba għal tul ta' żmien għalhekk għandna nifukaw il-miżuri tagħna fir-rigward tal-ġestjoni kif ukoll il-kisba ta' dawn il-materja prima jdu naħsbu wkoll fuq ir-riċiklaġġ u għandna naħsbu li jkun hemm kondizzjonijiet trasparenti. Il-futur tal-ekonomija futura jiddependi fuq aċċess wiesa għal kull tip ta' materja prima. Għal daqstant, għanna nħejju strateġija innovattiva illi tippermettilna li konna il sikurezza tal-fornitura provvista. Sur President, eżis kolleg. Jiena votajt favur il-rapport ta' Sur Butikov, minħabba li naħseb li dan il-rapport sjer fil-direzzjoni taba, pero ħaġa li għani f'dan il-rapport hija li aħna metnix eżattament kif il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea għandha timplementa dan l-għanijiet. Jena naħseb li fil-fat din hija xi ħaġa nieqsa qawwija ħafna aħna qegħdin naħdmu fuq eh, oqsma politiċi differenti u għet nieħu gost li kieku fil-fatt il-Parlament Ewropew kun jista' jirrifletti kif aħna fix-xahar li ġej nkunu nistgħu forsi niddiskutu dawn l-elementi ħalli naraw eżattament kif ħajkun il-kontroll tal-implementazzjoni x'nixtiequ li l-Kummissjoni tikkontrolla x'nixtiequ li l-Kummissjoni tagħmel f'dak li xaqsam l-implementazzjoni ħalli bekk inkunu nistgħu nimplementaw u nilqu l-għanijiet tagħna naħseb li fil-ġejjini dan għandna nagħmluh ħafna ħjar ingrazzjat. Sur Antonjat. <clears throat> Signor President. Sur President, nilqa dan ir rapport u votajt favur l-kollega Butikofer għax l-Unjoni Ewropea għandha bżonn sisin soda għad kabir u dan ma jistawx naħquh mingħajr il-provvista xirqa tal-materja prima. L-darboħra naraw in noqqas ta' pożizzjoni komuni u din edha tiswinna ħażin, tiswinna qares, u għalhekk kif nistgħu nuru l-interessi tagħna meta mqabbel maċ-Ċina mingħajr ma jkollna Unjoni Ewropea maquda. U jiena konvint li diplomazija Ewropea fil-materja prima hija risposta xirqa għal kriżi tal-provista tal-materja prima. Nittama li nagħtu segwitu għal proposti li adottajna u fil-ġejjeni qarib il-servizz stazzjoni esterna jara dan it-tisħiħ. Thank you, Mrs. Mook. Grazie, signora. Murkunajt Mikkolenje. President, fil-waqt li qegħdin niddiskutu l-istrateġija tal-materja prima tal-Unjoni Ewropea u ndirizzaw il-problema fl-Ewropa, suppost għandna nħarsu lejna nfusna narax qed nagħmlu għax huwa ħaġa eh, naturali l-iktar Eh, għajn ta' materja prima huwa l-iskart. Ħafna stati membri jaqbdu u jarmu ħafna mill-iskart tagħhom u għalhekk pajjiżi illi suppost għandhom l-ekonomiji tagħhom għadhom bbażati fuq il-manifattura mhux l-innovazzjoni għandhom ħarsu lejn riċiklaġġ bħala xi ħaġa li tihom potenzjal kbir. Jekk inħarsu lejn l-iskart bħala sors ta' materja prima, Dana jossewa sal-benefiċċji tal-ekonomiji tagħhom u għalhekk għandhom jieħdu pożizzjoni iktar attiva dwar dan. Grazzi, Signor McGuinness. Jiena ħad kellem fuq dan ir-rapport importanti għaliex il-kumpaniji tagħna għandhom bżonn materja prima, ma waħed mill-iktar Materja prima importanti li ma semmiġ dan ir-rapport hija l-art u dinha m'għandix taqsam biss mal-kwistjoni tal-ikel u l-ħtiġijiet tagħna imma l-enerġija wkoll affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-klima. Waħda mill-iktar eh, inkwiet li għanna bħalissa u waħti tal-art fejn pajizi kbar jixtru art f'pajizi li għadin u dan jista' jkollu konsekwenzi negattivi għal persuni li jgħixu hemmhekk u dipendenti tagħhom. Naħseb illi l kwissir ta' disponibilità tal-art u l-użu tal-art hija kruċjali fiħdan l-Unjoni Ewropea imma hija kruċjali wkoll għad-dinja li qiegħda tiżviluppa u għal politika tal-għajnuna tal izvilup Ewropea. U dinija parti wkoll mi kwestjoni tal-materja prima għaliex l-art f'ħafna drabi ġofija tinsab il-materja prima li neħtieġu u l-kwestjoni tal sidin u l-kontroll ħassir dejjem iktar importanti jekk meta nirrealizzaw li l-art hija eh, finita m'hemmx ma sax nagħmlu żjed minnha. Grazzi is-Sur Pirillo. Grazie President. Su globali fejn hemm ħafna volatilitajiet tal-prezzijiet u fejn hemm l-impatt dejjem akbar tal-finanzi fuq is-swieq ma nistax ma nilqax il-twaqqif ta' qafas strateġiku Ewropew għal materja prima. Jina sodisfatt li bil-vot tal-lum aħna rajna li hemm ħtieġa ta' aktar trasparenza fis-swieq finanzjari f'dak li għandu x'jaqsam il-materja prima. U fl-istess ħin Aħna tajna attenzjoni speċjali għad diffikultajiet ta' provvisti għall smes u għal miżuri f'dan il-qafas li jista' jwaslu għal kompetittività aħjar. Jiena nħoss li huwa fondamentali eh, li najdu l-importanti li nisħu fuq l-obligi ta' ftejmiet kummerċali mal-pajizi barra l-Unjoni Ewropea li għamilna klawżoli espliciti għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u responsabilitajiet soċjali tal-imprizi. Grazie. Thank you. Mr. Murphy. Thank you, President. Grazie, President, Mr. Murphy. Jina votajt kontra dan il-rapport li bazzikament l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea hija għal tal-ħtif ta' rizorsi fl-interess ta' kumpaniji kbar Ewropej u ma jridu aċċess għal materja prima a kwalunkwe kost ma jimpurtahomx mill-konsekwenzi li l-attivitajiet ta' dawn eh, ħtif eh, a kwalunkwe kost taħom jista' jkollhom fuq in-nies meta jiena kont fil-Kazakstan rajt l-impatt tal-minjeri ta' ċertu metall u li għadin jisfruttaw dawn il-ħaddima taħħom għazbis għandhom drittijiet bażiċi. Għalek, dana il-rapport u biex nużaw li għajas tal-Europa sabiex fl-interess daw il-kumpaniji gbar, il-dibattitu wara u koll il-wol ta' kumpaniji gbar u l-influenza li għandhom fuq din l-istituzzjoni fejn numru ta' MPs li għedin jibbutaw eh, dan il-rapport aggressiv għandhom konnessjoni diretti mal-industrija u għadin jirrapprezentaw l-interessi personali tagħhom flok. Aħna ħan nispiċċaw natu il-flus fidejn il-multinazzjonali tiġa sinjuri u minn flok suppost għadin aħna nappoġġaw il-kumpaniji żaru nippruvaw intejbu l-livell ta' ħajja ta' kulħadd. Grazzi ħafna ngħaddu issa r-rapport ta' Sinjura Jotova ngħaddu għasur Milana. Grazie Presidente. Grazie President. Xtaqt. Nappoġġa dan il-rapport u l-vot favur dan il-rapport għaliex huwa rapport li għandu karatteristiċi li nistaw norbtu f'ambiti oħrajn Ewropej. L-istess ambiti li għamilna l-Bahar l-Iswed. Qed nitkellmu dwar is-sajt fejn minn sitt pajjiżi li qegħdin madwar il-modijiet tal-ilma madwar ix-xmajjer, tnej biss qed kunu konformi mar regoli li huwa differenti fejn kejjen oħrajn fl-Ewropa fejn hemm pajjiżi differenti u pajjiżi tal-Komunità Ewropea u oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea li qed jagħmlu standards differenti. Għalhekk hemm bżonn nisħu fuq dan il-punt għaliex naħseb li huwa punt innovattiv ġdid u hawn qed nitkellem dwar it-twaqqif ta' pulizija eh, tal-Kosta Ewropea u naħseb li tkun l-ewwel punt ta' qbil sabiex bekk nkun nistgħu norganizzaw il-ħarsin tal-baħar tal-sajjeda u tal-konsumaturi. Thank you. Grazzi ngħaddu issa rapporta Sinjura Fod sur Road. Deepwater Horizon var en naturkatastrofe af historiske dimensioner og derfor... Grazie. Il... Fatt u li għonek kanna Men selvfølgelig, hvor der er huller, der skal Smajna l-straġi li kienem ta' Deep Blue Horizon u nafu li jem ħafna nuqqasijiet li rridu namlu tajjeb għalihom, iżda din ta' fuq spallejn l-istati membri għaliex hemm bżonn ta' koordinazzjoni, kooperazzjoni reġjonali fil-baħar ta' tramuntana li nkun nistgħu nestendu fuq pajjiżi oħrajn. Iżda rrid ikun ċar mill-bidu li min iniġġes irid ħallas u irrid ikun hemm esperti indipendenti fuq il-post li jidentifikaw u jiċċertifikaw il-miżuri ta' sigurtà tagħna. Is-Sinjura Morkenajt Mulkelenja il-nis rridu dejjem jizaw iktar dawn ir rizorsi primi, però dan ovvjament qegħdin jonqsu. Għalhekk qegħdin għadin iħafru ktar fil-font fejn għati ikollna attivitajt iktar um, perikolużi. Fil-Messiko, per eżempju, rajna xifisser fisser li liġu biex nalqu dawn il-pipelines u dizastri li jistaw joħorġu minnu ma dan il-rapport illi um, jagħmel rekwiżiti iktar stretti fuq l-apparaturi ta' dawn il-rigs ta' jasal propju fil-ħin. Nista' nsemmilkom xi affarijiet, it-tniġis ma fl ebda frontieri, jiġifieri dawn il-rekwiżiti stretti għandhom ikunu japplikaw ukoll għal pajjiżi terzi speċjalment fil-viċinat tal-Unjoni Ewropea. Irridu naqblu mal-pajjiżi terzi fuq il-kumpens għad danni fil-każ ta' inċident fil-ġurisdizzjoni tagħhom it-tieni. Riskju qiegħed irrelatat mhux biss biex wieħed jikseb u jħaffar għal hydrogen imma anke fl-esportazzjoni u trasport tiegħu. Grazzi Sur Pirillo. Sì, grazie Presidente. Iva, grazie President, membri onorevoli, permezz tal-vot tal-lum morna fil direzzjoni ta' titjib ta' sigurtà kif ukoll tal-kontrolli ta' spezzjonijiet tal-komunitajiet offshore specialment tal-hydrocarbons biex bekk nkun istaw nevitaw avvenimenti ta' straġi bħalma seħħu fl-2010 fuq il-rik tal-Golf ta' Messiku li sewa l-ħajja ta' 11 persuna bħafna eh, ħsarat ambientali. Nilqa lek il-proposta ta' koordinazzjoni bejn l-istrutturi ta' ħarsin ċivili kif ukoll flok il-struttura sobra nazzjonali permezz ta' tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-organizmi ta' kontroll bekk nkun nistgħu niddefinixxu standards li naqblu dwarhom u li jkun indipendenti fuq livell Ewropew. Għalhekk nħoss li għamilna pass pożittiv li jkun hemm kontroll tal-awtoritajiet Mediterran tal-Baħar Mediterran għal kontroll tal-attivitajiet offshore. Grazzi. Thank you, Mr. Bielan. Mr. Bielan. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Il-katastrofi li kellna fil-Golf tal-Messiku u rritna kemm hemm bżonn ta' azzjoni konġunta sabiex naċċertaw li jkun hemm is-sigurezza u s-sigurtà. Anke għax għandna ċertu attivitajiet għaddejjin fil-Baħar tat-Tramuntani fej eh, saħħu aċċidenti perikolużi. Għandna bżonn ta' miżuri legali konġunti u koerenti sabiex naċċertaw li jkun hemm is-sigurtà u s-sigurezza. Irridu naħsbu kol dwar il-protezzjoni tal-ambjent u tal-ħajja tal-bniedem. Irridu bekk nikkooperaw mal-ġirien tagħna, speċjalment il-ġirien fil-Mediterran u mhux biss in-Norveġja, Russja u l-Istati Uniti. Naħseb li miżuri komuni trasparenti jafu jwaslu għal vantaġġi ekonomiki ekonomiċi u iktar sikurezza. Jina nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Grazzi, Sur Bertolazzi. Si, grazie. Iva, grazzi President. Il-dizastru li laqat il-golf ta' Messiku, dik minn iktar minn sena ilu, u rrit li l-Europa tirrefletti fuq l-attivitajiet ta' rikkijiet ta' zejt lilin mill-kosta. Anke l-Parlament Ewropew permessa dan ir-rapport rrit juri l rida tiegħu l-pożizzjoni tiegħu fuq dan is-suġġett u approva test li jitlob kapaċitajiet tekniċi u finanzjari xierqa għall operaturi ta' dan is-settur. U qiegħed jimmira lejn id-direzzjoni ta' aktar sigurtà sabiex bekk ikun hemm il-rwol mexxej tal-Unjoni Ewropea fil-promozzjoni ta' sigurtà tal-attivitajiet lilin mill-kosta. Fir rigward l-interventi li qed nitolbu l-Kummissjoni rridu nifokaw aktar fuq il-koordinazzjoni internazzjonali fuq approċċ realistiku li jżewweġ flimkien l-ħtiġijiet kollha eżistenti f'dan is-settur kemm fil-rigward il-proċeduri kif ukoll twaqqif ta' organizmi ġodda jew nkella ta' eh, li ma jkunux ta' burokrazija x'inkella nkunu qegħdin nxeklu lan aħari tagħna. Ir-rapport jitlob li jkun hemm aktar responsabilità tal-kumpaniji tal-żejt biex ikun hemm aktar komunikazzjoni ta' tarif fuq dan is-suġġett fuq l-esperjenza u jixtieq li jkun hemm espansjoni tar-rwol tal-kompetenzi tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima. Għal dan il-għanijiet kollha jiena nħoss li huwa pożittiv li ksibna riżultat f'dan rigward. Grazzi permezz ta' dan it-test u għalhekk jiena nappoġġa. Thank you. We now come to the Sewa wasanna issa rapport Signora Jana Kudaki Suna la wala sur master. Essenzjali, signor. U, sur President, u essenzjali li narfu l-kapacità ta' nisa fuq il-post ta' xol u un untuhom assistenza partikolari permezz ta' strumenti validi u konkreti li jistgħu iħeġġu l-sem tagħhom u niżguraw li dawn nisa jkun jistgħu jaħdmu fl belli indaqs fuq il-post tax xogħol meta mqabbel mal-irġiel biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn is-sessi. Aħna poġġajna dan ir-rapport għaliex fih hemm il-valur tal-imprenditorija tal-SMEs u aħna nafu li hemm ħafna ħtiġijiet għal dan is-settur. Bekk nafu l-kontribut li n-nisa jistaw jagħtu kemm il-komunitajiet kif ukoll l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Kull stat membru sissa adotta approċċi differenti biex jappoġġa u jipromovi n-nisa fil-teħita deċiżjonijiet fil-, -teħita bord tal-managers u għalhekk aħna nħossu li hemm bżonn li nagħtu aktar spinta lin-nisa għax hemm anke differenzi kulturali fir-rol tan-nisa biex bekk nkun nistgħu iwaqfu eh, impriza. Grazzi. Grazzi Sir eh, Det kan være svært at være uenig i rapportens hoved... Grazie, President. Huwa diffiċli li ma naqblux mal l-ideja prinċipali ta' dan ir-rapport, jiġifieri li anke n-nisa jistgħu jkunu imprenditori. Ovvjament irridu naqblu fuq dan il-punt, iżda diffiċli wkoll li ma naqblux meta l-istati membri rridu jmexxu miżuri sabiex ikun jista' jkun hemm rikonċilazzjoni tal-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol. U għalhekk aħna fil-Parlament Ewropew irridu ntejbu deċiżjonijiet qafas fisem l-SMEs. Madanakollu dan irid iseħħ sabiex jgħin lin-nisa li jkunu imprenditori u għal daqstant ma nistgħux naqbdu ngħidu biss li flok noħol u din il-mentalità najdu ħanħol u kondizjoni tajbin għal kulħadd biex n-nisa jkunu jagħmlu um, jkunu jistgħu waqfu impriza mbagħad sta n-nisa jgħu l-irġiel li deċidu jekk waqfux xil impriza jew le. Mrs. McGinnis. Mr. Dodds, mux Signora McGinnis, mela. Jina għaw, President. Grazzi tal-li permettejt li nitkellem biex nħadu l-opportunità biex ngħid billi fil-waqt li qegħdin nifukaw fuq il-problema tan-nisa fl-intrapriża l-ikbar problema li tiżisti bħalissa hija disponibilità tal-kredu fl-Irlanda għandna problema -tal Eh, revizjoni tal-kreditu li qed jissuġġerixxi li fil-waqt li hemm problema bil-fornità tal-kreditu hemm ukoll problema bid-domanda minn naħa ta' li qegħdin jibsaw li jispiċċaw jirrifaw iktar dejn. Jidu naħseb nanalizzaw iżjed dak li qed jiġri perax meta kumpanija qegħdin ifittxu il-kreditu mhux qegħdin jiġu rifjutati ma tant qed jieħu twil tul il-proċessu tant hemm dominu birokrazija involuta biex wieħed japplika s-self illi ħafna minnhom jaqtaw qalbhom u ma jibqgħux għaddejjin bil-applikazzjoni tagħhom u fil-waqt allura li m'hemmx rikonoxximent uffiċjali li huma ma ġew miċħuda l-kreditu l-proċess fih innifsu jagħmel jagħmel qisu dan il-proċess ta' rifjut ta' kreditu għaliex jekk ma jkunx hemm kreditu l ġil laqas il-nisa ma jista' jkunu intraprenditori. Grazzi ħafna Sinjura Harken, grazzi President, jekk rakkomandazzjoni ta' dan ir-rapport huma għedin biex jipromovu l-intraprenditura fost n-nisa din għatkun ta' beneficju kam għan nisa kif ukoll l-ekonomiji tagħna li x-numri jgħidulna li bis wieħed minn għaxar nisa u ma' intraprenditori meta mqabla ma' wieħed minn erba' ġil. L-ewwel ħaġa li saqt insammija l-kusser ta' sikurta soċjali f'pajjiżi u f'ħafna oħrajn jiena naf li jekk inti intraprenditur għandek kumpanija m'għandek l-ebda Eh, minn diġi la tal-ebda sikurita soċjali ma dak li huma ħaddiema għandhom. U għalhekk ovvja li n-nies speċjalment joqogħdu attenti milli waqfu kumpanija tagħhom u naffi li din hija kwistjoni ta' fidej l-istati membri, però xorta naħseb li ta' min jirriflettu dwarha. Imbagħad il-progress ukoll ta' programmi ta' mikrofinanzjament li huwa wkoll insemmi fir-rapport dana jista' jagħti mikrokreditu għal 25,000 euro għal SMEs u dawk li kieku ma jkollhomx aċċess għal kreditu mill-banek. Pajjiżi fil-fatt ma għandux ma ħax aċċess għal dan il-fond u nixtintlu l-pajjiżi l-Irlanda u għall-Istati Membri kollha sabiex jużaw dan il-fond biex jgħinu lill-SMEs biex ikunu sostenibli u jew biex inkella jitwafqu. Grazzi ħafna Sur Kelly. Grazie President, jiena naqbel miegħek u nilqaw ir il-rappresentanti tal-Kanada fir rigward ta' dan ir-rapport jiena nilqaw. Nasab li nħarsu lejn il-banek u l-kumpaniji illi kemm jifacċaw din il-kriżi naraw kemm kien hemm nisa li kellhom pożizzjoni għoljejn f'dawn il-kumpaniji naħseb ftit jekk kien hemm nisa, għalhekk naħseb illi Mem lebda raġuni la psikoloġika u laqas fizika fejn in-nisa ma jindawx ikunu involuti fil-kommerċ u fil-intraprenditori. Għalhekk naħseb illi jekk il men Brothers kienu Lehman Sisters forse ma konniex fi situazzjoni li ninsabu fija l-lum, ġifjem ħafna xie siri rizorsi għedin emmek ma għajna tu s nisa l-opportunita sabiex jatu kontribut taħħom li l-SMEs l-interpretorijat, etc. Grazzi. Finally, Mrs. Klaas. U fl-axar, Signora Klaas. Bil-mikrofonu kieġab. Jina mux biss minħabba din il-kwestjoni, iżda xtaqt li najt li kumpaniji zardu daqs medju fil-realtà mandomx biss dan il-pis amministrativa din raġuni jina naħseb il-ridu nkunu korretti u rridu dejjem nibqgħu niġġieldu favur il-fatt li għandu jkun hemm preżenza bilanċata meta mqabbla mal-preżenza tal-irġiel għal din raġuni jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam l-indipendenza tan-nisa din mhijiex xi ħaġa li hija soluzzjoni ta' emerġenza iżda hija waħed mill-iktar fattur ekonomiku importanti naturalment in-nisa għandhom bżonn ta' dan l-appoġġ u nafu illi U ma jishtiqu li jkomplu għaddejn il-qoddim jipruvaw jifinanzjaw il-ħajja tagħhom u l-familji tagħhom u jimxu pass iżgħar il-qudiem. Aħna nafu wkoll illi għal raġuni hemm bżonn illi jkollna din il-possibilità ta' facing inħalli pass pass aħna nkunu nistgħu grazzi għall assigurazzjoni soċjali nkunu nistgħu nagħtu l-appoġġ li tant għandhom bżonn ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ngħinuhom ikunu iktar indipendenti. Ringrazzjak. Thank you very much. <clears throat> Can I just say before closing uh, to the... Qabel nala, nishtiq najt l-grupp ta' zazah li għadhom kif ġew fil-galerija hemmhekk nidlhom id-dispeċini imma sessjoni ta' filgħodu Wafqet kmin illum spiċċat kmin għax kulħadd konna votazzjoni twila fuq rapport partikolari ma dan reġa' intbat lura fil-kumitat għalhekk minn flok ħanibqgħu sejrin sassa tgħid wara nofsinhar illum eh, kellna nifqu hawnhekk naf illi eh, ġejtu mill-bot hawnhekk u jiddispjaċini ta' dan li ġejtu hawnhekk u ma ħajkun hawn xejn taraw fil-kamra, però grazzi tal-li ġejtu xorta waħda. Is-sessjoni magħluqa. Neġġu fit